come out. Pan przewodniczący! Yeah. Even worse. So you're right. Yeah. yeah. Um, let me start from, from the short. Mela, nishtiq nibda uh, b'dikjarazzjoni. Jien nishtiq nikkundanna b'għawa kbira l-attakk l-attak tal-Repubblika Demokratika tal-Korea kontra l-gżira ta' eh, tal-Korea t-sfez jempja. Jena mħasseb dwar l-avvenimenti tal-lum fil-Korea. Bil-forza u bil-poter militar eh, muħa nsolvu lebda kwestjoni u għanna nevitaw l-inxerdu eh, d-dem. Fl-interess tal-peninsula tal-Korea u il-reġun tramuntana u nofsenar għandhom jagħmlu sforz biex joħolqu paċi. E jiena ħad gosp il-dikjarazzjoni tal-President li mjum bekk li l-gvern tal-Korea tisfel ħaj evita eh, eskalazzjoni fis-situazzjoni situazzjoni. Jiena nixtieq nitlob lill-gvern eh, tal-Poplu Demokratiku tal-Korea biex waqqaf kull azzjoni ostili u ma jagħmel xejn li jista' jwassal għal eskalazzjoni. Il-ftehim tal-armistizzju korean għandhom jiġu rispettat mill uh, Repubblika Demokratika tal-Korea. Now we go to Naddu issa għal